Colleagues, take seat, please. Kollegi, ħudu poskom, ikirrobkom. To take seat. Nitlab il-kulħat sabiex jħu postu. And be silent. Nżommu silenzju. Apparentement hemm ftehim mal-ħbib tagħna eh, mill-press li jistgħu jibqgħu qudiem il- kummissarju nominat tiħdu l-ritratti sakemm jitkellem għall-ewwel żewġ minuti. And they would be kindly asked to leave. Man bat nitolbu jitilqu minn dik iż-żona. Għaxin kella il-membri parlamentari ma jkunux jistaraw l-kandidat u viċi versa. U Michael ġovjament laqwa ambjent tal asmiħ tagħna. L-odwa tajba lil kulħadd l-ewwel nett nilqa minn qalbi lil pierre Moscovici, il-Kummissarju nominat għal dan is u dim il-Komitat Ekon eh, kif tafu b'dan is-smieħ nippermettu illi il-Parlament jivvota fuq kull kolleġġ tal-Kummissjoni mod partikolari nejnu l-komitat sabiex jevalwa jekk il-kandidat ux kwalifikat sabiex ikun membru tal-kulleġġ u kol sabiex anka jerfa responsabiltajiet s-sanjat il-ilju. Infakkarkom li f'konformità ma' l-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kommissjoni, għannes 16 tal-regola ta' proċedura l-Parlament jevalwa l-kommissarji nominati għabbażi tal-kompetenzi ġenerali tagħhom, impenn Ewropew, indipendenza personali u kol tevalwa l-arfin tal-portafol tagħhom u anka l-ħiliet tagħhom komunikattivi u kol f'konformità ma' natura politika ta' dil-Komissjoni nitolbu anka risposti bil-miktub fuq kif il-kandidat ser iwetta l-agenda strateġika tal komissjoni kif ukoll jimplementa fil-portafol tiegħu. Nfakkarkom li qabel ismiħ il-kommissarju nominat wieġeb fil-fat bil-miktub għal kwestjonarju bil-miktub il-dokument qassam lill-membri kollha bil-lingwi kollha skont ir-regoli applikabbli l-kandidat iddikjara anka eh, l-assitija u l-Kumitat eh, għall-Affarijiet Legali indika li mandu l-ebda osservazzjoni fuq il-kandidat u d-dikjarazzjoni tiegħu ta' interessi. Issa, permettu li ngħidilkom kif nistrutturaw id-dibattitu tal-lum. Il-kandidat se jiġi mistieden sabiex jagħmel stqarrija ta' mhux iktar minn 15-il minuta, imbagħad ikollu 5 minuti fl-aħħar tal-laqa sabiex jagħmel stqarrija ta' eluq. Wara l-introduzzjoni kun hemm ħin għal 45 mistoqsija mill-membri parlamentari u slosta 3 minuti minuta għal mistoqsija, 0 minuti għat-tweġiba l-ewwel round ta' mistoqsijiet jitresqu minn rappresentanti tal-gruppi politiċi u uh, membri uh, non allanjati u kol membri fl-interess sabiex kulħadd ikun jista' jressaq il-mistoqsija tiegħu il-slot ta' 3 minuti se jkun applikat uh, strettament nġbet l-attenzjoni għal fatt l-interpretazzjoni se tkun provduta f-23 lingwa il-kellima kollha l-daqstant jistgħu jużaw il-lingwa tagħhom. U kol, nfakkarkom li dak illi ser tajdu seġ interpretat u għal daqstant titkelmu xtaġ wisq. Ninformakom illi dan id-dibattitu se jkun imxandar b'mod dirett fuq is-sit elettroniku tal-Parlament u kol se jkun possibbli illi wieħed eh, jidħol f'recording tal-vidi tal-tasmiħ fl-istess sit. Qabel nagħti l-kelma lill-kandidat nfakkar lil kulħadd illi responsabiltajt tiegħu huma importanti għall-aħħar. Għandna sfidi kbar qudiemna, hemm bżonn nirreaġixxu għall-kriżi ekonomika, bil-infasslu mill-ġdijt il-qafaz ta' governanza ekonomika sabiex nizguraw bilanċ bejn stabilita u tkabbir. Dan ir-rigward, ir-responsabiltajiet tal-kandidat jekk ikun konfermat pala komissarju rrit jiżgura affarijiet kruċjali nafu li fix li ġejjin il-Kummissjoni trid tirrevedi six pack u t-two pack li approvajna fl-aħħar leġislatura imma l-mira li niżguraw stabilità u integrità tal-Unjoni Ewropea mhux se titfaċċa qabel ma jkun hemm fiduċja mhux biss fil-finanzi pubbliċi ma kaffini ta' tkabbir u xogħlijiet. Dan ir-rigward fost l-oħrajn ukoll eh, ħabbarna il-pakket ta' 300 biljun euro il-indirizzat għal l-investiment u l-indirizzaw deficit u nittamaw illi nizguraw nil-qolmira ta' stabilita u integrità tal-Unjoni Monetarja billi eh, ntemmu l-agenda kif prezentata mill-erba presidenti f'Diċembru 2012 għal EMU eh, illi taħdem kif suppost. Naddu issa għassur Moskovizzi għal prezentazzjoni ta' mux iktar minn kwarta. Pier, jek joġbok fidejk.